u jiena lest li nilqa li l kwalinkwa wieħed u waħda minnkom biex u hemm workshop fuq l-imprenditorija soċjali fl-2014. Grazzi ħafna. Grazie. Grazie ħafna, Kommissarju Barni. Nalqu hawnhekk il-dibattitu, il-nivota għada f'nofs nar Naddu issa għad diskussjoni konġunta dwar il-vetturi. Rapport Van den Kamp, approvazzjoni sorveljanza fos-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet troti u kwadriċikli. U kif ukoll ir-rapport Panzeri fuq approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestri għal erba' minuti nibdew bir-rapporter is-Sur Van de Kamp. Mevrouw de voorzitter, eh, dank u zeer. Good evening. Grazie. nsellem lill-Kummissarju Tajjani u da kollu li qegħdin jgħinuh sul President, Signora President, għandna dossier twil ħafna illi wata importanza kbira ħassu intern. Mhux qed nitkellmu biz dwar ħtiġi tekniċi għal dak li għandu x'jaqsam il-vetturi b'żewġ roti, ma importanti wkoll u importanti li jkun hemm sorveljanza Għanna klandux jaqsam il-ħtiġijiet tekniċi fl-aħħar sentejn kellna diskussjoni fid-dettal fuq ħames punti illi huma fiċ-ċentru ta' dan ir-regolament. Fuq dimnet il-firda ta' kategoriji għandha tkun iktar ċara. Tkellimt b'mod wiesa mal-kollega Palzeri fuq il l-ATV u kol anka s-sistema tal-brejkiet. Dan għandu jkun aktar sigur. U għal motorizzaj, l-scooters, bżonn li konna riċerka sabiex ikunu aktar effettivi fuq dal-punt eżaminajna il-rekwiziti ambientali għaddu xaqsam l-emissjonijiet, ħafna drabi dawn huma vetturi li jinitsu ħafna u anka il-testijiet ta' durabilità. Jekk wara ħames snin, motor, scooter, jibqa xtajjeb daqs kik għadu fl-ewwel sena tiegħu u mbagħad anke l-miżuri kollha ta' sigurtà. U importanti wkoll hija importanti wkoll is-sorveljanza tas-suq għaliex vetturi li huma anqas siguri li jiġu miċ-Ċina u mill-Korea għandhom jisegwu eh, regoli sabiex jibqaw jimbjaw fl-Europa, għandhom xi xasrema protezzjonizmu, met nħarsu l-ċittadini tagħna nizguraw il-kwalità ċittadini tagħna sabiex eh, nħarsu il-sigurtà tagħhom. Flimkien mal-Presidenza Daniża dimna ħafna fuq dan id-dossier. Grazzi ta' dan, imma grazzi wkoll il-Konsell u Kommissjoni ta' kollha li ntlaħaq sissa. Żewġ mistoqsijiet issa lill kummissarji l ewwel nett. Il-negozjati fuq l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni l-imprizi għandhom ikollhom biżejjed żmien sabiex japplikaw dan ir-regolament il-ġdid. Madana kollu, jekk in-negozjati fuq l-atti delegati idhom wisq, u jieħdu isfittu u l-musejb għaxejn għal daqstant jena nitlob il-Kommissjoni timx il-qoddim fuq l-atti delegati kif l-atti ta' implementazzjoni. Il-punt li jħor ra President għandu xaqsam mal-emissjonijiet. Anka fid-dawl tal-2016, hemżon ninħarsu mhux biss lejn it-tniġġis anka għal dak li għandu xaqsam uh, Eh, l-ramsa tal-2016 fl-aħħar jiem iċċalajn aktar l-affarijiet fuq il-roti li jaħdmu bl-elettriku li m'għandhomx ikun inklużi di direttiva dawn għandhom jaqgħu taħt id-direttiva fuq eh, il-vetturi bil-veloċa ta' 25 km/sija u koll hemm bżonn illi eventwalment naraw jekk għandix nerġaw ndaħlu dawn il-tip ta' vetturi fil-direttiva jnalt għajt ma' assoċazzjonijiet Ingli mill-Ingilterra u huma kritikawna huwa possibbli tibda l-affarijiet ma l-Ingliżi mżon jifmu illi ma jistawx jisportaw vetturi li ġew modifikati għal erba' minuti l-Onorevoli Panzeri. Grazie. Grazzi, Signor President. Il-proċess beda f'Novembru 2010 u kien xogħol tekniku u politiku l-impenjana ħafna u fil-fatt ħasentejn u involva tliet presidenzi tal-Kunsill. Għal daqstant inħoss li tajjeb nirringrazzjaw il daw kollha involuti, kollegi, shadow rapporters, segretarjat tal-Parlament, tal-gruppi politiċi u uh, dawk li jaħmu mal-deputati unka l-Kommissjoni l-Konsil fuq it-test taħħari hemm ftehim wara warqari u naħseb li din hija ħaġa importanti ħafna. Dan ir-regolament għandu lan li joħloq numru ta' regoli armonizzati fuq il-produzzjoni ta' vetturi jintużaw għall-agrikoltura l-forestrija sabiex niżguraw ħidma tajba tas suq intern u anka niżguraw l-applikazzjoni ta' kriterji importanti li jtejbu s-sigurta il-kondizjoni ta' xogħol u anka il-sigurta fit-toro għall-utenti u anka jsaħħaħ l-standards ambientali. F'dan il-kontest l-introduzzjoni f'artikli 7 u 8 ta' rekwiżiti ġodda u jistaw jiġu konsidrati pala suċċess u kizba għal Parlament Ewropew kollu illi rnexxilu jkopri dawk ir-riski illi illum jolqtu diversi operaturi u utenti b'kondizzjonijiet konsekwenzi fatali u anka miżuri kontra il-vettura tinqalib ukoll meta nitkellmu fuq sigurtà u s-saħħa tal-persuni li għandu fis-settur hemm bżonn isir iktar għal daqstant għandna dispożizzjonijiet marbuta ma' sorveljanza tas-suq tal-vetturi tas-sistemi u tal-komponenti sabiex niżguraw li dispożizzjonijiet kollha inklużi jiġu implementati kif suppost u jkunu effettivi wkoll. Ir-regolament jikkontribwixxi għal kompetitività tal-industrija għaliex tissimplifika l-leġislazzjoni preżenti fuq l-amministrazzjoni tal-vetturi, iżżid it-trasparenza u anka tħaffe fil pizit amministrattivi. Fil-fatt qed nirrevokaw 24 direttivi bażiċi u 25 direttiva ta' modifika l għandhom xaqsmu ma' rekwiziti tekniċi li stotet wixxu li ġawn ġew sostituiti b'regolament wieħed biss. U Dan inkludi aspetti importanti għaliex permezz tal-regolament qed nippruvaw nilħu miri oħrajn minn barra nikkontribwixxu għall bini tas suq intern irregolat u anka jkollna qafas li permetti sistema kompetittiva bilanċata u trasparenti wkoll eh, qed nikkontribwixxu sabiex insaħħu s-settur. U fl-aħħar net u l-kondizzjonijiet sabiex inwessaw il-bażi produttiva u anka x-xogħol. Ix-xogħol li sar kien xogħol importanti ħafna u ħalla l-frott. Il-kompromessi illi tlaħqom il-gruppi politiċi kollha u mal-frott ta' kollaborazzjoni bejn kulħadd eh, ħdimna fil-spiritu pozittiv u fl-aħħar l-Parlament Ewropew tajni issa ftejim illi eh, huwa ftejim wiesa fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi ħafna l-Komissarju Italjani, Signor President, Onorevoli Membri, Negos li qiegħed hawnhekk l-aktar għaliex qed inbek nikkonkludu proċess twil ħafna u uh, anka xi kultant imqanqal fuq approvazzjoni ta' żewġ testijiet leġislattivi importanti mill-perspettiva teknika illi jgħinu sabiex innaqsu il-regolamentazzjoni preżenti wkoll jiena nieħu gost illi għal dak l-għandu xaqsam l ta' vetturi agrikoli u vetturi tal-forestra jina kont impenjajt ruħi propju għat smiħ tijaj bħala kandidat tal-Kommissjoni għall-industrija unħu gost illi dak illi wet eh, intlaħaq naħati għaj u anka intlaħaq permessa ta' konsens naħta parlament Il-negozjati twal kif għal sur Panzeri waslu għal riżultati pozittivi. Naxtaqt nirringrazzja li żewġ rapporters, imman kalli xedaw rapporters, et testa kompromess kien il-frott ta' serje ta' diskussjonijiet kostruttivi, anka fl-imkien mal-Kommissjoni u l-Konsil, illi damu sentej kważi fil-fatt, għet nitkelma unnek fuq xaħġa, illi mill-perspettiva teknika ja komplessa u kol. Jina xtaqt nisħaq li l-reglamenti l-ġodda se jtejbu il rizultati ambientali u il riżultati ta' sigurtà tal-vetturi kollha il qed niddiskutu avvantaġġ taċ-ċittadini u ta' soċjetà f'sens wiesa wkoll hemm bżonn ħin biżejjed sabiex nippermettu lill industrija li tadatta l-produzzjoni għal dar rekwiżiti l-ġodda l-emendi ta' simplifikazzjoni li nsibu fiż-żewġ testijiet leġislattivi se permettu lill-amministrazzjoni pubblika u l-intrapriżi sabiex innaqsu l-ispejjeż. Għal daqstant irnexxinna niksbu serje ta' riżultati pożittivi. L-adozzjoni ta' żewġ atti leġislattivi tfisser pass il qoddim importanti ħafna fil-ambitu ta' sigurta u ta' reglamentazzjoni aħjar u sabiex insaħħu wkoll isso intern kif intqal ukoll mir-rapporters. Iż-żewġ regolamenti proposti fil-fatt jistostwixxu xi 40 direttiva illi fuqhom magħhom hemm marbuta tid delegati u għatita għatt ta' implementazzjoni u koll il-talba ta' sur Farner Kamp, ħat nota ta' talba ta' sur Farner Camp u koll sena ġiċa fuq dak li talab u koll provajna ntejbu il-koherenza bej żewġ eh, ferat tal-amlok omologazzjoni u kol saqċ nitkellem fuq elementi prinċipali ta' test li għennet introduċejna dispozizjoniet fuq l-access għall-informazzjoni, manutenzjoni u tiswija sabiex u bilanċ u kompetit ta' avvantaġġ ta' min jaħdem fis-settur u avvantaġġ tal-konsumatur. Ġew introdotti rekwiżiti ta' sorveljanza tas suq u kol introduċejna klassifikazzjoni koerenti tal-kategoriji differenti ta' vetturi kas partikolari għandu xjaqsam ma' vetturi bħal lof dawk l-offroading u dawk side by side il-sejtlu fil-klassifikazzjoni ta' żewġ eh, regolamenti jekk ikunu kompatibbli ma' rekwiziti tekniċi rabbilement tejjibna l-ħarsin ambientali u eh, s sigurta tal-vetturi konċernati. mus noqgħod nidħol proposti individwali għaliex dan sar bl-aktar moċċar miż-żewġ rapporters. Dawn huma fost il- ħafna uħut minn fost il-ħafna punti li ġew diskussi mill-Konsillu l-Parlament u r-riżultat tagħha li kienu sodisfaċenti ħafna. Għal darbohra ta' dan xtaqt nirringrazzja lill-Parlament anka tal-li ippermettili li nżomm impenn li ħadd propju qoddimkom qoddim iċ-ċittadini Ewropej u naħseb di għan huwa taġit għall istituzzjonijiet komunitarji f'mument fejn ħafna drabi nispiċċaw fil-mira ta' min jikritika u kol tajjeb illi nwet u dak ninwedu u bekk nirrispondu b'mod konkret għal messaġġi li jiġu minn plati differenti fl-Ewropa. Grazzi. Grazie Kommissarju, la parola. Grazzi. Għal Komitat għal Turizmu Transport Sur eh, Zile, grazzi. Sina President, Kommissarju, l-għonet nir-ingrazzja l-rapporter, Sur Vanderkamp għal eh, dal-ftejn bej Parlament u Konsil. Fil-Komitat ta' Trasport ħarisna lejn eh, dan ir-rapport minn perspettiva ta' sikurta fit-torro għaliex mopeds u moturi jammotaw 60% tal-inċidenti li kodna fit-torro. Nilqaw il-fatt li t-test li fuqna bil-fuq bilna iż-saxħa is-sigurtà ta' mopeds, moturi u jistabilixxi l-aktar miżuri bażiċi li għandek xaqsam sigurta u koll fuq eh, il-vetturi ta' kategorija off-road konna għat jiġu konklużi ta' minn il-kod ħafna drabi u um, ma u ma sabiex jisir l-off-roading u għadak għandu xjaqsam il-brejkijiet għal-moturi għal-darboħra il-Komitat ta' Trasport jaħseb li nilqu l-ola livell ta' sigurta kienet priorità. Valutazzjoni tal-impatt fil jekk valutazzjoni tal-impatt fil-ġejjini turi li l-qibiet tista' tikseb l-aqwa eh, riżultati prekki tal-moturi din ħaġa li għandha tkun indirizzat anka fil-regolament u finalment assoluzzjoni għall-inklużjoni tal-Time Motorcycles tajja li dawġa inklużi fil-regolament ukoll. Grazzi ora. Grazzi u issa l-kelma għal gruppi politiċi u l kelma tagħhom għal tliet minuti l-ewwel wieħed għal PPE l-Univer pelz Grazzi, nixtieq nifraħ l-rapporter għal dan ir-rapport. Naħseb illi kien ilu għaddej biex jitlesta u ġib attenzjoni fuq is-settur li hemm ħtiġa tagħha u qed ipoġġi attenzjoni fuq ħtiġijiet li hemm bżonn li jkun hemm għal manifattura ta' dawn il-vetturi. Imma rridu noqogħdu attenti għal fatt illi vetturi b'żewġ roti u l-industrija tagħhom hija importanti ħafna f'dak li għandu x'aqsam mal-impjiegi u l-impjegati. Design fil-mija tal-manifattura e, e, fl-Unjoni Ewropea qiegħda fuq mit kumpanija u dawn huma manifatturi żgħar li jirrispondu għall-10 fil-mija li jibqaf kien hemm xi nuqqasijiet minħabba regolamentazzjoni u anka kien hemm xi direttivi u normi ħtiġijiet bħal pereżempju prote protezzjoni ambjentali sa mill-2006 u allura l-Kummissjoni Ewropea proponiet iktar progress, allura snin li ġejjin bil-mod il-mod pass pass se ndaħlu gradi Ewropej dan ir-rapport dwar is-sigurtà fuq it-triq ukoll diet titjieb eh, anka tal-moturi li hija parti mill lanijiet strateġiċi li għandha l-Unjoni Ewropea. U allura huwa qatih illi aħna natu importanza biżejjed f'dil kwistjoni biex noħolqu valur miżjud sew biex u biex nżidu il-ħidma tas-suq intern Aħna għanna bżonn li jkollna regolamentazzjoni aħjar fuq l-aspetti tekniċi u għacċess sħiħ għal informazzjoni tal-maintenance. U anka li jkollna biex ikonna kompetizzjoni vera f'dan il-maintenance u importanza fis servizzi ta' eh, ta' eh, ta' repairs importanti illi aħna jkollna dawn il-miżuri eh, immirati li jagħtu aċċess tajjeb għall-SMEs, kumpaniji żaru ta', ta e, daqs medju. importanti ħafna f'dan ir-rigward u r-rapport għandu ħafna punti pożittivi immandu isemmi fil-fatt xi nuqqasijiet dwar is-sorveljanza fuq is-suq kwistjonijiet bħal dawn u Eh, u titkellem fuq sistemi iktar effiċjenti tagħmel differenza wkoll ben eh, prodotti tajpej approved u dawk li mhumiex. Jiġifieri vettura li tkun koperta minn sistema ta' spezzjonijiet. Allura, b'mod ġenerali nistgħu ngħidu li dan it-tip ta' approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur jintużaw ikollum ċerti sinerġija fil-futur. Il-rapporter għamel għamel rapport importanti ħafna u naħseb fil-futur aħna sempliċement rridu naħdmu biex aħna naslu għall-anijiet illi huma formulati f'dan ir-rapport u biex nimplementaw il-leġiżlazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa għal grupp SD l-Onorevoli Westfall għal erba' minuti u nofs. Grazzi, grazzi President Kummissarju Signori. <clears throat> Xi kultant tajjeb li nistennew għal xi ħaġa f'dal każ konna din naħdmu għal tant żmien fuq dan is-suġġett li fl-aħħar issa qegħdin naslu dam iżjed milli kull wieħed minna immaġna li se jdum, imma fl-aħħar wasal. U kellna ferm iżjed punti diffiċli li aħna xtaqna li jkollna, imma nixtieq ngħid li rapporter u e, nixtieq ngħidlu grazzi ħafna ta' din l-kooperazzjoni eċċellenti li flimkien kena fin-negozjati ma' stati membri aħna xorta irnexxielna illi u ħafna. Bħala rapporter mill-grupp tiegħi jiena nirrakkomanda li nivvotaw favur dan ir-rapport għalkemm seta' kien aħjar. U sinjuri, li rrit nfisser bih dan u għalli seta kien ikun iktar sigur, iktar b'saħħtu fis-sigurtà. Konna din nisħu fuq l-importanza tas sigurtà tal-vetturi u ovvjament għal dawk li jirkbu għal passiġġieri. Imma fuq kollox. Dawk li jirkbu l-moturi, kull tip ta' motur, u lat ta' incidenti li involvu dawn li suq il-muturi kien kostanti matul is-snin u kien hemm qatt ta' mwiet fl-Ewropa. Li huwa li ħafna ħafna għal dawk li suq il-muturi. Dawk li suq u vetturi b'żewġ jew tliet roti u miktar vulnerabbli minn oħrajn u l-anti u għal nassigura illi aħna waqfu din il-ħaġa għax kull persuna mejta fuq it-triq hija persuna illi ma kellix tmut. Hemm bżonn li aħna noqogħdu attenti ħafna fuq dan is-suġġett li nużaw teknoloġija bil-sistema ta' brekijiet ABS jina għal darbohra konvinta li dan huwa l-mod kif għandna nimxu l-qoddim. U hi effiċjenti wkoll bħala spejjeż dinja ċara mhux minnu li l-ABS għalja wisq irnexxina nassiguraw li wara l-2016 kull eh, muturi ta' tip A ikun mandatorju li kollum din is-sistema ta' ABS illi juħorġu lesti esti għassu ek bijom. Nistgħu ukoll nitkellmu fuq il-combined brake system li jistgħu jidħlu fuq daw il-moturi. Irridu nifmu, irridu nirrikonoxxu hawnhekk illi aħna ma nexxinniex e, intejbu il-proposta oriġinali tal kummissjoni aħna nixtiequ li mmorru l-qoddim fija din, imma l-Istati membri u l kummissjoni verament ħadmu bil-mod biex jirreġistra progress fuq dan. Kellna l-ewwel rapport fl-1999, unbat kellna nieħdu l-informazzjoni minn l-istati membri kollha, li kollha kellha tinġabar, u mbagħad di jintbatet lill kummissjoni lill parlament u l-Kunsill fuq bażi ta' dar rapport il-Kummissjoni kellha tħares lejn il- kif tagħmel mandatorju s-sistema ta' brekijiet ABS fuq daw il-vetturi. Iġifiri, għadu għadha diskussjoni sħuna U għalek li sa mill 2017 aħna nipruvaw li nal u l-loopholes kollha li hemm fil leġizlazzjoni nażgura u sad-data li tinġabar din l-informazzjoni din hija eh, ġurnata importanti ħafna ħafna għal dawk li jisuqu li jsuqu daw it-tip ta' vetturi għax ħanaraw inqas inċidenti fit-toroq. Grazzi ħafna. Fisem l-alde l-onorevoli Mandels kjoġbok. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja l-kollegi għal kooperazzjoni u żewġ rapporters u dan ir-regolamenti huma importanti ħafna għandna iktar sigurtà minn qatt qabel, ambjent iktar nadif u iktar kjarezza għall konsumatur u għall produtturi. Anka inqas pejjeż kif ukoll inqas regolamenti. Jien bħala liberal allura favur dan. Daw kienu żewġ dossiers tekniċi immens xi kultant wieħed irid ikun jifhem fit-teknoloġija biex jaqra daw ir-regolamenti. U jina anka jina fl-aħħar iktar ħassejtni teknokratu, tekniku milli politiku biex naqra daw id-dossiers kollha per, eżempju. Issa aħna nixtiequ li jkollna batteriji għal daw it-tipi ta' moturi żgħar li jistgħu jiġu eh, eh, riċiklati u jistgħu jiġu jintużaw kif nistgħu nagħmlu mod kif biex il-prodotti eh, li jkunu kontrafatti u li ma jkunux jistgħu jinbijaw fuq is-suq nirritu naraw kif nistgħu nagħmluh dan u kif ikun hemm kif innaqsu il-konkor il-kompetizzjoni li ma tkunx ġusta. Xi kultant naraw li jkun hemm vetturi jkunu bżonn awtorizzazzjoni ferm iktar komplikata. Umbagħad irridu naraw ukoll kif issewi e, isuqu b'mod iktar sigur fuq dawn il-vetturi. Allura jrid tkun hemm regolamenti anke għal dawn is-sewwieqa biex l-om fidejhom informazzjoni adegwata, anka peress li ġeneralment ikun hemm tibdil tekniku illi allura sewi irrid ikun ippreparat għalija din il-bidla. Allura jiena estremament sodisfatt bir-riżultat li għandna u nixtieq li l-grupp tiegħi jivvota favur imma l-futur nixtieq li l-fajs ta' dat-tip ikunu jistgħu isiru b'mod iktar interessanti anka għal ċittadini tagħna illi mhumiex daqs illi mhumiex ma jkunux f'dan f'dan is-sala biex ma jkunux daqshekk tekniċi. Grazzi ħafna u issa l-grupp iċjer l-Onorevoli Ħaba għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjora President bħala ċermen tal komitat kelli privilaġġ ukoll li nixxedowja daw iż-żewġ files u anke niċċer il-Kumitat ta' Rikonċiljazzjoni għal partikolarment ixtieq nirringrazzja iż-żewġ rapportez għall persistenza tagħhom fuq kwistjoni daqshekk tekniċi u naf li Sul Menders jixtieq jagħmilhom iżjed eċitanti ma daw fil-fatt huma dossiers importanti verament għall-industriji li se jpoġġu it-triq il-qudiem għal tip iktar simplifikata għal dan għal dawn it-tip ta' muturi minn min issa l qudiem Speċjalment għal muturi huwa estremament importanti li għandna għal raġuni eh, għal illi aħna qed intejbu ħafna is-sitwazzjoni ta' sigurtà u s-sitwazzjoni ta' ambjentali tagħhom. Dawn il-vetturi se jisiru iktar qed isiru iktar popolari għall-ambjent anka għat-trasport huwa hija ħaġa tajba ħafna illi aħna tajnjom dan il-qafas għax u nixtieq ringrazzja l-rapporter għaliex il-mod li bih saru dan ir rapport kien b'mod kif sar kif suppostu ta' vantaġġ Issa u koll kena xie kwistjonijiet x'niffaċċjaw imma ikkonkludejna u koll e, dan inkluda u koll makkinarju agrikolu u koll li, li dawn huma regolamenti komplessi ħafna. Issa għandna tip apposta e, tip Ewropej ta' dawn il-vetturi fej għanna għat zaħt ta' manifatturi biex jipproduċu daw it-tip ta', eh, ta vetturi u għanna qed nantiċipaw li konna li jissa jkonna manifattura ta' Ewropea ta' tractors fuq eh, eh, ta' veloċità aqwa mis-soltu. U għaw daw joħorġu fuq il-kategoriji, għanna zewċ kategoriji, waħda ta', ta vetturi xfifu, u waħda ta' vetturi agrikoli li jkunu tqal. Kien hemm kollaborazzjoni tajba ħafna bejn iż-żewġ rapporters u l-Onorevoli Mandels wettaq dan b'mod tajjeb ħafna u l-istudju għadu mantemx għax għadu għaddej il-monitoraġġ u l-ewwel pakkett illi se jkollna li rridu noqogħdu attenti biex nassiguraw illi dak li hemm f'dan ir-regolamenti jiġi attwat. Grazzi ħafna. Grazzi u issa għall-FFD l-Onorevoli Baften għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, Signora President hemm ħafna tħassib dwar ġustifikazzjoni tal-artiklu 18 illi ma jagħtix bażi fuq e, meta jkun hemm dibabis fuq ċerti partijiet ta' dawn il-vetturi. L-artiklu 18 u l-istudju tal-impatt huwa prova ta' dan għanna kwistjoni ta' 48 horsepower illi jidħol fid-direttiva imma id-direttiva ma jċarax dan. Mhux kwistjoni ta' ħtiġiet ta' liċenzja, Um, allura għaliex il-vetturi ta' 48 horsepower u meżentati minn din? Mem lebda studju tal-impatt fuq is-sales jekk u jekk partijiet ta' daw il-vetturi jistgħux fil-futur jiġu jiġu mibjuwajn jistgħux jinbijaw waqt l-abbozza test qiegħed fil-website sa mill-10 ta' Settembru dan qiegħed mhuwiex komplet mhuwiex komplet u sada l-għodu kien għadu mux sħiħ. Dak li għanna qoddim il-parlament ma kienx fuq id-dominju pubbliku u laqqas kien fil-lingwi neċessarji biex jiġi konsidrat. Il-proċess il-proċess kollu kemmu u għaftit nieqes mill-legalità demokratika. Dinja leġislazzjoni illi qed nafsu biex nafsu biex tiġi rabes temdu tiġi approvata malajr malajr. Hemm restrizzjonijiet ukoll minn naħa tal-Kummissjoni għal mod kif qegħdin jaħdmu. Imma fid-dawl ta' dan nitlob li għalmenu menu il-votazzjoni tiġi posposta sakemm ikun hemm il-kredenzjali demokratiċi kollha f'postom. Grazzi ħafna fissem il-gwe l-onorevoli eh, Henina żewġ minuti. Grazzi, Signora President. Nipruvaw nirregolaw kollox tfisser li regolamentazzjoni ma tkunx tista' tinftijem u ma tkunx effettiva. Nistgħu tassew nemnu li l-muturi elettriċi, quads, l-ATVs, il muturi l-lambretti, eċetera, jaqgħu taħt l-istess keffa, speċjalment jekk dawn il-vetturi jintużaw aktar u aktar. Xinajdu dwar għala ġew eh, maħluqa għanna nużaw sotta kategoriji. Ejn nitkellmu dwar il-quads, il-motur iż-żar, il-mini quads. Tal-aħħar snin saru pjaga tal-aħħar żminijiet intużaw minn minoranza ta' nies barra mis-siti xir għalihom u b'mod mhux sigur. Saru perikolużi għal min ikun qed jimxi fit-toroq, fil-bankina u anke għal sowi oħra. Prodotti bħal dawn ħafna drabi ma jimxux ma rekwiziti ta' sigurtà biex jintużaw fit-toroq. Fi Franza, 61% tal-inċidenti fit-toroq li ġew kawżawti mill-quads, mill-moturizzar jew mini-quads huma minn tfal huma tfal ta' inqas minn erba' snin. Dawn huma perikolużi fin-natura tagħhom u għalhekk irridu nilleġislaw bħala priorità billi nżidu l-liġi fuq sikurezza, fuq it-taħriġ tal-sewwieqa, fuq l-emissjonijiet fuq livelli ta' sejjes, fuq il-kondizzjonijiet ta' sewqan. Bekk nifmu li rridu nħarsu s-sewwieqa li rispetaw ir-regoli u anke l vitmi U nix niddefinixxu kunċetti ta' sikurezza bħala Ewropej jew inkella favur ir-riċiklaġġ jekk fl-istess ħin mhux qed niprojbixxu l-importazzjonijiet tagħna li xeklu dawn l-istess kunċetti. Grazzi. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma li kellima oħrajn fi simhom nibda bl-ewwel ned bl-Onorevoli Mitchell għal 3 minuti. Signora President, grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja l-rapporters Sur Van de Campu, u Antonio Panzeri għal rapporti tagħhom Nixtieq nieħu din l-opportunità fil prezenza tal-Kummissarju biex nqajjem punti ta' tħassib għal xi aspetti ta' rekwiżiti ta' sikurezza li tipproponi l-Kummissjoni permezz tal-pakkett li ġie introdott fl-Ulju ta' din is-sena. Qabel, vetturi berbaroti biss kienu man, kellom testjar mandatorju. Issa, vetturi bżoċu t roti u koll, il-mopeds, l-scooters, għal-fardal, l-lambretti, ħajqo taħt l-istess kif għal dawn it-tip ta' testijiet grazzi għal-proposta tal Ma Marajċ kas konvinċenti għal dawn it-testijiet għal-moturi fi studju kofinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea ħareġ li wieħed fil-mija biss tal-inċidenti li involvi l-muturi huwa kkawżat jew marbut ma' difetti tekniċi Is-sikurezza tat-toroq huwa tħassib Pawlini f'dan id-dibattitu huwa ċar dan iżda importanti li meta nagħmlu evalwazzjoni tas-rekwiżiti ta' sikurezza nqablu l-esperjenzi tal-imoddi mod aktar dettaljat u preċiż. Jekk inqisu l-Olanda pereżempju għandhom wieħed mill-inqas rati annwali ta' inċidenti tal muturi jekk qed nifhem somm, iżda m'għandhomx testijiet vinkolanti bil-fors għal sewwieqa tal muturi L-Svezja hija l-unika pajjiż fis-Skandinavja fejn hemm testijiet mandatorji għal sewwieqa bil-muturi qabel kien hemm test annwali għal sewwieqa kull 10 snin iżda dan inbidel fl-2004 għal testijiet kull sentejn. Waħda mir raġunijiet għal dan huwa li testijiet bħal VRT pereżempju ma kellhom bżonn daqshekk frekwenza. Sissa ġejt informat li din id-deċiżjoni ma kellha l-ebda effett negattiv fuq l-inċidenti fit-toroq fl-Iżvezja u fl-istatistika tagħhom. Ġiju provat li fl-Ewropa l-ispejjeż annwali jiżdiedu ta' 1.2 biljun euro L-ispejjeż ta' miżuri bħal dawn imorru lilin mill-benefiċċji li nistgħu niggwadanjaw. U xkiel għas-sewwieqa ma tantx jagħmlu impatt reali għall-inċidenti fl-Ewropa. Għalhekk ejja naraw l-evidenza, irridu approċċ bilanċat fuq dan, speċjalment fi żminijiet diffiċli bħal dawn fejn spejjeż żejda jistgħu jkunu iż-żejjed għaċ ċittadini u għall bdiewa tagħna għalhekk hemm bżonn regoli armonizzati u rekwiżiti tekniċi armonizzati għal ċertu vetturi, iżda dawn ir-rapporti quddiem llum jagħmlu passi kbar il qudiem biex ikun hemm simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni u niżguraw li qegħdin fi triq tajba biex il-vetturi tagħna jkunu iktar siguri permezz ta' armonizzazzjoni interna. Madana kollu, hemm bżonn li nagħmlu armonizzazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea tal-politiki kollha biss meta jkollhom impatt reali. Grazzi ħafna. Grazzi, l-onorevoli Tikaw għal 3 minuti. Grazzi, President. Sabiex nizviluppaw issu intern, neħtieġu li nbidlu il-proċedura ta' approvazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha biex bekk ikun hemm semplifikazzjoni tal-qafas legali jeħtieġ li jkun hemm sikurezza fil-vetturi, sikurezza fil-postijiet tax-xogħol u sikurezza ambjentali jridu ntejbu r-regoli konċernati li huma applikabbli għal magni tal-vetturi. Għal daqstant, rridu nżommu f'moħħna kemm il-vetturi tal-bidi kif ukoll tal-foresterija u rridu wkoll nqisu il-kwadriċikli. Barra minn hekk nizguraw niżguraw li jkun hemm sikurezza fuq il-toroq tagħna, rridu nżommu f'moħħna t-teknoloġiji l-ġodda u rrid ikollna sorvaljenza tas-suq li tkun dejjem aktar aħjar. Fur rigward la privazzjoni tal-vetturi tal-agrikoltura u tal-foresterija m'għandhomx jaffetwaw ir-regoli fuq il-livell nazzjonali. Barra minn hekk hemm rekwiżiti speċifiċi għal licenzja ta' sawwieq limiti massimi ta' veloċità fit-toro u ċertu miżuri ta' ċertu sezzjonijiet fit-toro Ewropej. Sabiex intejbu il-ħidma tas-suq intern jeħtieġ li kunem specialment il-libertà tal-prodotti u servizzi irrid ikonna serv eh, aċċess illimitat għall-informazzjoni ta' manutenzjoni u tiswija permezz ta' forma standard u jkun hemm informazzjoni korretta li tiġi provduta fuq is-suq. F'dan ir-rigward, huwa rekomandat li jkollna speċifikazzjonijiet tekniċi li għandhom ikunu disponibbli fuq l-internet fuq is-siti internet tal-produtturi. Ir-regolament fuq il-mopeds fuq il-vetturi b'żewġ roti jew tliet roti hija xi ħaġa importanti wkoll. Barra minn hekk kull darba li jkun hemm problemi marbuta mal-partijiet ta' xi prodott jekk ma jkunux konformi ma' regoli jew inkellek ma jkunux konformi ma' l-approvazzjoni, il-produtturi m'għandhomx ipoġġu fissu dawn il-prodotti. Dik il-vettura mbagħad m'għandix tiġi reġistrata lanqas. Grazzi ħafna. Il-President. Grazzi l-Onorevoli Manner għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, Kummissarju, L-ewwel nett nixtieq nifraħ lir-rapporter għal xogħol eċċellenti li għamel fir-rapport. Sabiex is-suq intern jaħdem, importanti ferm li konna proċedura ta' approvazzjoni armonizzata għal makkinari għat-tamir u għal magni. Dan jgħin il-produtturi ta' tratturi Ewropej għaliex ikun hemm sistema ta' approvazzjoni xierqa u permezz tagħha nimxu l-qoddim. Per eżempju, fil-vetturi tal-agrikoltura u l-foresterija mru għal importanti x'jaqdu u nżafu li hemm ħafna sogri. Sogri ta' fuq il-post ta' xogħol pereżempju memuża magħhom u għalhekk jeħtieġ li noqogħdu attenti għas-sikurezza f'dan ir-rigward. Makinarju sigur huwa parti essenzjali ta' ambjent fuq il-post ta' xogħol sigur. Għal daqstant, approvazzjoni uniformi fuq il-livell Ewropew hija importanti ferm għal vetturi kollha tal-agrikoltura u tal-foresterija biex kull imprenditur agrikolu jkun jista' juża tamir sigur. Ta' bilħaq għandna bżonn xi tip ta' flessibilità għal regolamenti nazzjonali u tkun idea tajba għal produtturi żgħar sabiex ikollhom il-possibilità li kunem tip ta' approvazzjoni nazzjonali għax ċertu produtturi ibijaw makinarju biss fiħdan ċertu stati membri biss. Barra minn hekk, fir-rigward il-veloċità massima ta' dawn il-vetturi, importanti li nkun nistgħu nagħmlu regolamentazzjoni fuq livell nazzjonali. Grazzi. Il-President. Grazzi, Onorevoli Rossi, għal minuti. Grazzi President, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja ż-żewġ rapporters b'mod partikolari l-Onorevoli Panzeri li kien kellu verament ħiliet ta' medjatur tajjeb. fil rigward iż-żewġ regolamenti huma tekniċi ħafna f'każ għandna l-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-foresterija u fil-każ liħor l-approvazzjoni u sorveljenza tas-suq ta' vetturi b'żewġ roti u tliet roti u kwadriċikli. Grazzi għal Konsellu, l kummissjoni u l-Parlament Eh, kien hemm vot unanimu prattikament. Ir-raġuni wara l-miżuri huwa li jkun hemm semplifikazzjoni tal-livell leġislattiv, ikun hemm livelli amministrativi u tekniċi irrispetta l-ambjent u sigurezza. Fir-rigward il-vetturi li jintużaw għall-anijiet tal-bidja u l-foresterija, bżonn li nqisu li hemm numru limitat ta' mezzi u għalhekk hemm bżonn nqogħdu attenti li ma jkunx hemm tabija eċċessiva bi standards ambjentali u tekniċi Fil-rigward il ftejmit għal-kwods għal-vetturi bżewġ roti u tlet roti hemm użu sportiv u użu privat. Mbagħad hemm l-użu esklusiv tal-bidja u l-forestrija. Il-kwods għal-bidja u l forestrija jridu jiġu adattati u jridu jkunu poġġija fuq kefa differenti meta mqabbel ma' trasport normali. Barra minn hekk sibna ftehim mal-produtturi ta' dawn il-vetturi għall-aċċess għall-informazzjoni għat-teswija u l-manutenzjoni. Fir-rigward il-muturi, dan huma meqjusa wkoll rekwiżiti ambjentali biex ma jkun hemm addizjonali addizzjonali għall produtturi għaliex għandhom inqas impatt huma inqas minn 3% meta mqabbel ma' trasport fuq it-toroq. Għalhekk kważi m'għandhom l-ebda effett fuq it nġis tal-ajru. Dan għalek għan votaw favurijom it-nej li huma dawn il-rapporti, inna zmin nistennow dawn il-regolamenti, regoli aktar ċari, preċiżi, aktar sempliċi u aktar faċli t-implementom. Grazzi. Grazzi. Issa l-Onorevoli Higgins għal 3 minuti. Grazzi, President. Jena nishtiq najt li jena verament sodisfat biex xogħol li ħejjow l-Onorevoli Vandenkamp u rapporter liħor huwa stess sewwieq tal-muturi u nħoss li din importanti meta nqisu rapport bħal dan. Bħala xedow rapporter tal-PPE jiena rċevejt numru kbir ta' posta elettronika minn sewwieqa tal-muturi Ewropej fuq dan is-suġġett u nibża li sur u naħseb li s sur Vandenkamp kiseb bilanċ ġust President, ma nix ninsaw ukoll li wieħed minn dan mill ta' dan il-Parlament huwa li żgura sikurezza fit-toroq tagħna. Jiena ma' partikolari sodisfatt mar kif sħaqna fuq CDS u l-ABS u anke l-fatt li l-obligu Ewropew qiegħed hemm biex niżguraw li l-fanali ta' li jintużaw anki binar ikunu installati. Nafu li s-sawiqa tal-moturi u mat minn darbi taktar faċilment ikun involuti f'xi incident fit-toroq meta mqabbel ma' sawi oħra ta' vetturi oħra. Ma nistax neħġudu dan il-fatt. Għalhekk nittama li s-sawiqa tal-moturi kun jistaw jifmu għala dan il-regolament jgħat jgħatemu għala u daqsek importanti. Jena verament sodisfatt li kienem trialogu li tal-frott fost il-Kunsil, il-Kommissjoni u s-Sur Van den Kamp fiseb il-Parlament Ewropew. U anke jekk xi kienem żminijiet fej il-pass kien kemm xej kajman fl-aħħar mill-aħħar għandna regolamenti preċiżi u koerenti. Bħala Ewropej irridu naħdmu l-kol flimkien sabiex niżguraw li nistgħu innaqsu n-numru ta' mwiet fuq it-toroq tagħna Fir rigward ir-rapport li ieħor, ir-rapport mis-Sur Panzeri li indirizza l-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u l-foresterija, jiena sodisfatt ċertu punt li r-rapporter kiseb bilanċ tajjeb biex nevitaw burokrazija ċessiva. Fl-opinjoni tiegħi dan ir-rapport huwa effettiv fir-rigward l-ambjent, fir-rigward is-suq intern kif ukoll fir-rigward il-kummerċ transkonfenali tra tratturi. President, jiena verament nittama sinċerament li dan jgħin sabiex jinħolo su kompetittiv għat tratturi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Niftħu l-proċedura KHDI l-ewwel l-Onorevoli Bazescu. Jekk Grazzi, President. Numru ta' incidenti fit-toroq li jinvolvu vetturi bżewġ roti huwa qoli wisq u jrid jiġi imnaqqas kemm jista' jkun. Is-sogru għal min isuq dawn il-vetturi huwa aktar qoli meta mqabbel ma' sewwieqi sewwieqa oħra. U għalhekk jiena nħoss li l-qafas legali li ġi simplifikat huwa xi ħaġa pożittiva, iżda fl-istess ħin irridu nagħtu iktar importanza l-aspetti marbuta mal-ambjent, is-sikurezza u l-kontroll tas-suq. Fl-istess ħin rridu nqisu t-titjib tas-suq intern u anke l-ħarsin tal-interessi pubbliċi essenzjali. Dan il-mod biss nistgħu naslu għal mobilità um, urbana aktar effiċenti, sikura u ekoloġika. Jiena nemmen li l-approvazzjoni tal-vetturi u l-aspetti ekonomiċi ta' din il-proposta għandhom importanza enormi biex naslu għal kontroll aktar effiċjenti tas-suq Ewropew u biex dan neħuħ hemm bżonn passi ċari u kriterji obbligatorji. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Prendergast. Mikjosbok. Grazzi President, kollegi. Il-kompromess li l-ħakna mal-Kunsill li witti triq għal qafas legali iktar ċar għal muturi. Iż-żieda fil-rekwiziti ta' sikurezza huma importanti għal vulnerabilità tal-sewwieqa tal-muturi fit-toroq tagħna li sarfu f'numru ta' mwiet fit-toroq tagħna ħafna drabi. Iżda rridu nispjegaw ukoll il vantagġu l iżvantaġġi għal kostituenti tagħna mod ċar u tont. Fil-bidu ta' din is-sena jiena tlab tal-data speċifika l kummissjoni fuq il-benchmarks u l-prestazzjoni tal-ABS fuq il-toroq li ma jkollhomx starmak li skont il-Departiment tal-Trasport huma 85% tal-netwerk tat-toroq tal-Irlanda. tal netwerk tat toroq tal irlanda tal netwerk toroq tal irlanda evalwazzjoni tal-impatt li huwa meqjus fuq data xjentifiku. Jiena rajt id-data, rajt l-evalwazzjoni tal-impatt, iżda kieku kelli iktar kwotazzjoni ċara ma konċ noqgħod nitlob informazzjoni l-Kommissjoni, għalhekk irid nerġa' nitlob l-Kommissjoni biex terġa' tressaq lid-data minn ġdid, data ċara biex inkun nista' ngħaddiha lill-kostitwenza tiegħi għas-sikurezza fit-toroq. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Czarnecki. Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący. Signor President, Kommissarju, kollegi. Għanna lejla taljana lejla Il-President mill-Italja, il-Kommissarju mill-Italja. U qed niddiskutu ħaġa importanti, jiena qed nitkellem bħala membru tal-Kumitat tat Trasport u Id-debattitu ma għawet importanti ħafna. U fatt li ma tistax tirregola kollox bil-liġijiet. Fil-fatt dawn ir-regolamenti huma meħtieġa u bżonn jużi għaliex hemm wis imwiet fit-toroq tagħna anka fil-Polonja. Għanna kollega f'dil kamra illi kważi miet f'inċident bil motod dnub li mux qiegħed hawnhekk għażgur jaqbel miegħi għal daqstant naħseb tajjeb il-nodottaw liġi bħal din. Onorevole l L'onorevole Pasca. Pan komissar. Grazzi. Semplifikazzjoni għall-approvazzjoni ta' vetturi żgħar mopeds u moturi jaħbar tajba l-utenti għalix u diment tal-menu li dan ma għamilx ħajja diffiċal għal kulħadd. Il-produtturi u dealers għandhom issejfaċċaw iktar sfidi minħabba ABS obbligatorja għal dawn il-vetturi bla dubju se twassal għal prezzijiet għala iktar regoli fuq l-emissjonijiet, tagħmel il-produzzjoni iktar għalja u nittamaw illi sigurta imtejba u livelli u l-ambientali ikkun ipatti għal prezzijiet la il se jkollu mitħarsu minħabba liġi Ewropea. Nittamaw illi ċittadini jifmu għabħanna. Grazie. Grazie. Jekk mawx aktar eh, kommenti ta' il kgdi nistaw naddu għal viċi President Tajani. Grazzi President. L-Onorevoli Manders Ressa punt importanti mal-ewwel daqqatajn jidher li da dibattitu missu sar f'uffiċċju speċjalizzat, però f'realtà da' mhuwiex għaliex għandna riżultati politiċi importanti illi aħna ksibna flimkien billi approvajna dawn iż-żewġ testijiet leġislattivi. L-għennet, qed fuq regoli illi morru fuq imorru għal iktar sigurta fit-toro, iħarsu aktar li ċittadini qed nitkellmu fuq regoli illi simplifikaw il-leġizlazzjoni preċedenti u din ukoll jażla illi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 kif fakru l-Rivali Orban wasluna sabiex insaxħu il-liġi fuq il-vetturi l-ħfif, anka vetturi fis settur agrikola forestitrija, messaċ importanti politiku kol. U anka għanna zvilup rapidu li se jkompli jizvolġi grazzi għall-Industria Ewropea mill-nxasa mill-produzzjoni tajjeb il nżommu l-pass mal-progress tekniku. Din id-darba rizultat li xtaqna ksibniħ. Qed nitkellmu fuq fatturi essenzjali sabiex ikon industrija Ewropea kompetittiva li tiżgura li fuq is-suq ikonna vetturi iktar ekoloġiċi u aktar siguri dan avvantaġġ kif qabel għat ċittadini Ewropej. L-Onorevoli Mandels mudux hawnhekk? pero xtaqt nirrispondi għal mistoqsija l-istaqsa fuq il-falsifikar u sorvilenza tas suq Jena ħdimt anka fuq il- f'diskussjonijiet kont nifront diskużant Milan fuq il-falsifikar u kont naqt nfakkar preżent tal komissjoni mhux biss is-settur tal-ġugarelli tal komma tal tal wanka fis settur tal-vetturi u xtaqt najt illi il-test approvat mill-Kommissjoni 2020 jgħini sabiex għadak li xaqsam sorveljanza falsifikar fis-suq intern naħdem l-istess determinazzjoni. Dan ser namluħu kol għazzab setturi ta' vetturi li qed nitħattu dwarhom illum. Il-mira li nsaxħu d-dispozizjonijiet sabiex jgħinu il-produzzjoni, jgħin anka il-kattina ta' produzzjoni, konu kemmu amulgazzjoni fil-produzzjoni fil-sitti membri u anka jkun hemm sorveljanza ħer tas-suq. Il-Kommissjoni Ewropea m'għandix pulizija tagħha u għal daqstant niddependu fuq l-istati membri sabiex huma jissorveljaw blaħjar mod possibbli il-kwistjoni tal-falsifikar. U koll nwaqfu forum sabiex kunem koordinazzjoni għal biex għasam sorveljanza u anke kunem kontat bejn stati membri u kommissjoni, hemm koll n nsaħħu kompetenza l-obbligi fis-servizzi tekniċi illi eh, l il-fetturi. Għat nota wkoll tat-talba tal-Reverend u ħanwass wassallu l-informazzjoni kollha li hemm bżonn sabiex jista' jinforma lil kostituenti tiegħu. Jidispeċini li ħarġet mill-awra però ħan kuntattjaw għaliex mbarra il tijaw ta' impatt tuwa wkoll l-informazzjoni kollha li għandna dispozizjoni tagħna. Ma nistax ma nirringrazzjax għal darboħra l-żewġ rapporters, ma nistax 2013 nati motor pala regal l-Onorevoli Van der Kamp u laqas traktor l-Onorevoli Panzeri, pero daw kolla li jużaw il motori u traktor zgur li huma grati lejn iż-żewġ rapporters għax-xogħol sibi tagħhom sabiex il-ħajja ta' min juża dawn il-vetturi tkun waħda aktar faċli. Grazzi Kommissarju. Naddu issa rapporter Van der Kamp għażoġ minuti. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik dank allereerst. Eh, Grazie ħafna, l-għanet xtaqt nirringrazzja l-Kommissarju għal risposti li tani u manka l-kollegi. Forse naseb kollha telqu, però grazzi għall-appoġġ tagħhom għall-appoġġ tagħhom eh, esprimew fl-aħħar żminijiet sabiex infasslu din il-proposta. Dak għandu xaqsam l-industrija Il-Komissarju qal li ser joqgħod attent ħafna u fuq il-kwistjoni ta' atti delegati u atti eh, ta' implementazzjoni mhux seddum fit-tul u dan jippermetti wkoll sabiex l-industrija sabiex tadatta ruħa regolament il-ġdid. Għal dan kull saqsam l-ABS fuq eh, moturi żgħar, scooters iż-żgħar, l-euro 5 illi suppost tidħol fl-2016 fuq dan ma rispondinix il-kommissarju pero zgur ta' dan ħanidu nota anka fid-dawl ta' dibattitu naħseb huwa importanti illi da' regolament nipubliċizzawh huwa importanti l-informazzjoni dwar it-twissija tkun informazzjoni aċċessibbli l kulħadd għandu jkun hemm kampanja tajba ta' komunikazzjoni għal dan regolament. Lill-kollega mir-Renju Unit xtaqt ngħid kif parteċipajt qabel fid-diskussjonijiet żgur se tajħalli impatt eh, f'hawnhekk. Però l-ewwel darba qed nara hawn ħasra din. Jiena xtrajt motor scooter eh, BMW jekk wieħed tajb jixtri motor pal dan xaħjar ma tixtrix motor Ġappuniż, non river panzeri. Għal żewġ minuti anke nqas jgħid is-sur Panzeri. Nirringrazzja l kulħadd, il-Kummissarju Tajjani, il-kollegi. Et rektar ma xejn edu, kieku għal daqstan taħjar jibqa fejnu, ma naħsibx li għanna nżidu aktar. Id-debattitu wera biċ-ċar il-konsens kemm huwa wiesa fuq il-regolament fuq il-vetturi fl-agrikoltura u l-forestri għan nittama li dan l-appoċ jiġi rifless fil-votazzjoni f'din l-awla. Dimna l-konflim kienu nittama tassew li da riżultat ikun riżultat illi jinkiseb l-ħar mill-ħar. Grazzi ħafna, diskussjoni nistaw nal hawnhekk. għawnek. Il-votazzjoni fuq il-rapport kun għada f'nofsinar. Sedu tal-Imis tibda għada nar 23 ta' novembru 2012 mit 8 nofs sa' sa' teonos mit 3 sa'